naddu għal l-ispiega tal-votazzjoni. Bien, noi ninguna. Man lebda eh, talba biex u jekk hemm xi talba jeħtieġ tagħmluha bil-miktub. U għalhekk inwaqfu s-sessjoni sal-11 nofs meta ikonna il-speech inaugurali tal-President tal-Parlament.